nixtieq nitlob li l-awturi sabiex jieħdu il-mikrofonu. Nibdew bl-Onorevoli Xoprad. Oħnoqot, Signora President, eżis kollegi, għal-nim ġi kondannat għal mewt permezz tal-tiħ ta' rasu bat eh, jiġi imsallab u dana fl-Arabja Saudita u dana ġi arrestat meta kellu 17 il-sena u dana sempliciment għalix eh, eh, ħadsem f'manifestazzjoni politika ġi akkużat minn baffarijiet il-qatma wetta u drittijiet tiegħu qatt ma ġew rispettati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 iż żagħżugħ li naxtaqt eh, niddedika din ir-riżoluzzjoni eh, lilu eh, kella ħafna appoġġ fil-gruppi kollha u jiena nirringrazzja l kollegi tal-gruppi l-oħrajn li aħna ħdimna fuq test, fassanna test li huwa bbilanċjat ħafna aħna ma rridniex sempliċement nikkundannaw pajjiż ħieħ, imma sempliċement biex inġeluhom jifmu illi ma jistawx jibqgħu jaddottaw dawn il-prassi jekk iridu jkunu parti mill-komunità tan-nazzjonijiet Eh, jekk huma hawnhekk il-Presidenta tinterrompi lil kellim. Perżun Tanok kif úr, egy perc áll L-Onorevoli Tanok, minuta. Signora President, hija ironija sħiħa li f'moment meta l-Arabja Sawdita qed eh, tiġi maħtura biex ikollha rwol importanti fil-Kunsell tal-Ġnus Maquda edha teddet il dan iż żazuħ bil-mewt sempliċement għax il propasta. Illum aħna qegħdin nikkonċentraw fuq il-każ ta' eh, Ali Mohammed nimr imma il-biraħ smajna bil-każ ta' ġiżagħżugħ ieħor li qed jiffaċċa l-istess destin dan ilu fil-ħabs minn għal-Nimr eh, iju fil-ħabs mill-2012 meta kellu 17 il sena. Dan mhux bis każ eh, tal-affarijiet li suppost għamel ħażin, imma wkoll minħabba il-gwerra kontra il-xiti għal marħun u għaxja u koll u dawnu ma kazijiet vera li waħxuk u għem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 17 sena kważi tifel, għam dan ir-ritratt tiegħu jħobb eh, jirkep ir-rota, jħobb il-libertà u u wkoll jħob jilbess it t shirt ta' l-Floran. Imma peress li huwa xejt ġi attakkat issa wara il-rebbija eh, arbija dan ħareġ eh, fil-waqt il-rebbija arbija ħareġ jiprotesta un wara ġi arrestat. Danna ġi torturat, u ilu erba snin imċaħħat mill-familja tijaw saħan sitra dana ser ulu il-żozzija tijaw il-lum warraġel għandu 20 sena kondannat tal mewt jistaw joqtluħ ma jafx meta mux sen uqt nitkella fuq dak li huwa għaddej fl-Arabja Sawdita dak kollu miktub fit-test tagħna Aħna provajna niprovaw kemm jista' jkun naqbżu għalih fuq l-ola livell fil-ġnus u dawn nitlob li l-Unjoni Ewropea tkun koerenti. Hawnhekk il-Presidenta tinterrompi lil kellima. Grazzi, naddu issa l-Onorevoli Korraw. Minuta jek joġba, grazzi Signora President, l-Arabja Sawdita u drittijiet tal-bniedem. Et nerġaw niddiskutu dan is-suġġett fejn hawnhekk noħorġu dejjem toħroġ l-nuqqas ta' konsistenza li għandna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. L-Arabja Sawdita nqossuha bħala msieħeb tagħna li għandna relazzjonijiet tajba magħha. Huwa wieħed mill-pajjiżi fid-dinja fejn iseħħu l-ar fejn iseħħlar ksur ta' dawn id-drittijiet umani. Allura l-qas suppost aktar li konna id soda imma minn flok nikkondannaw eh, din il-pina tal-mewt, l-ambasċatur tagħhom jiġi nominat bħala rappreżentant tal-ġus maquda u bl tal-gvern Ingliż. Cameron meta saqsejh fuq din il-ħaġa ma kienx ħajaqbat jgħid. U dejjem noqogħdu ngħidu iwa maħna xorta ħanpoġġu pressjoni biex jaf dan l-kstur ta' drittijiet imma mbagħad xorta nappoġġjawhom l-Arabja Sawdita huwa pajjiż li rridu nitalmu li nikkundannaw u nistanzjanaw għax inkella ħandumu noqogħdu nġu niltaqgħu hawnhekk u nitkellmu fuq id-drittijiet umani. Grazzi l-Onorevoli Ħawit għal-minuta għal nim ġi arrestat ma jistax, ma nistax nippermettu illi imut. Dan kien koraġġuż anke meta tjaffaċċa dan il-qtil orribli. Suppost għandu jkollu dritt li jgħix u dritt li protesta f'pajjiżu. għandna il-persuna mill-Rabi Sawjida li ġi maħtur bħala president f'dan il-panel ta' esperti. Nina minn janna jkollna moratorju fuq, il, fuq dan il-pajis fuq il-mina tal-mewt. Dan ġie arrestat għax ġej minn familja ta' xiti. L-ħadarba jiena tkellimt fuq ftejim ta' kontra terrorizmu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Arabja Sawdita dan il-Parlament iddeċieda li għanna nirrispettaw id-drittijiet umani. Il-rapport qed jissuġġerixxi li dan huwa ġuvni li ġie sentenzjat għal-mewt għaliex huwa terrorista għabbażi ta' u dan u kol torturat waqt li kien arrestat. U kienem eh, kas li ġi li għaw sar bil-moħbi. hemm ukoll servizzi li qegħdin jingħataw il ħabs se jkun qed jikkommetti din is-sentenza għal mek se jkun qed joqtol lil dan il-ġuvni. Irridu naraw jekk it-trattament ta' dan il-ġuvni huwiex konsistenti ma' relazzjoni li aħna għandna mal-Arabja Sawdita. Jekk dawn il-wedit irridu jfissru xi ħaġa mela għandhom ifissru il-ħajja ta' dan it-tifel. Eh, Ali Muhammad al-Nimr kien ġuvni ippermettulu ikun raġel. Grazzi l onorevol Ġedowski għal-minuta. Grazzi tassew, sur President, Sr. President, Senjuri, Kummissarju. Hawnhekk qegħdin naraw ksur ieħor ta' drittijiet umani f'wieħed mill-pajjiżi msieħba tagħna l-Arabja Sawdita. Iva, tajjeb illi konna relazzjonijiet ekonomiċi u politiċi ma' dan il-pajjiż, Iva, din hija ċaġġa tajba, iżda huwa importanti wkoll li nuru x'qed jiġri f'dan il-pajjiż. Ali Mohammed Al-Nimr f'dan il-każ fil-każ ta' dan il-ġuvni u il-konvenzjoni il-konvenzjoni ta' diritti umani mhux qed tiġi irrispettata. U anke il-konvenzjoni ta' drittijiet ta' tfal qed tiġi injurata kif ukoll il-karta ta' drittijiet umani fil- Fl-Arabia Saudita qed tiġi injorata.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 Dan huwa ċinizmu min-naħa tagħna u kif nistaw aħna niffermaw konvenzjonijiet internazzjonali un dawn ma jiġux irrispettati. rispettati dan dinja sistema fejn il-flus umma ir-re. Wieħed taħarsel naħa l-oħra għaliex irid jixtri l-żejt minn dan il-pajjiż jew inkella jbiħilhom l-armi. L-Ewropa rridu nuri illi miex su imma għaqda ta' valuri u l-Ewropa edda tara illi il-valuri tagħha qed jiġu maqtula imsalba eh, fuq dan l-artal tal-kapitalizmu. Kif wieħed jista joqtol tifel? Għanna nurruhom u ngħidulhom lill arabja Sawdita li ma jistawx joqtlu l-tfal u nitolbu lill arabja Sawdita li joħolqu komitat ta' investigazzjoni kontra t tortura u biex li jizguraw illi l-libertà individwali u drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati f'dan il-pajjiż. Pospiċil. Grazie, aziz kollega. Naddu għall-onorevoli Pospisil. Grazie tassew, signora President, jena nishtiq nissiħab ma dawk il-kellima illi edin jikkundannaw il-til barbariku ta' dan il-ġuvni qarbi ma nistawx l kastik, ma nistawx l capital punishment, għax kastik ma, jistax jissejja, ma jistax ikun li inti taras xaħat f'dan is-seklu. Din miex ġustizzja għat jinqatel għal xura l-opinjoni tijaw. Tal-li juwa xiti, għalhekk qed jinqatel u minħabba siju tiegħu li għandu ir-rwol ta' influenza fil-dan il-pajjiż dan il-pajis ma nistawx nqisuh pala msieħeb tagħna, ma nistawx nalqu għajnejna u Sfortunatament, il-numru ta' eżekuzzjonijiet qed ikompli jiżdied. Dis-sena kien hemm 102 u qed ikompli jiżdiedu dan l-ammont. It-tfal u l-baranin qed ikomplu dejjem jinqatlu mingħajr ma jkun hemm smieħ ġus. Lum il-ġurnata l-Arabja Sawdita hija t-tielet pajjiż li l-aktar li wettaq eh, pini tal-mewt. Irridu nikkundannaw dan l-att u nimponu sanzjonijiet grazzi tassew ngħaddu issa għall-Onorevoli Gomes. sentenza ta' Ali Mohammed, sentenza għal mewt għal Ali Mohammed għal Nimri permezz dekapitazzjoni u billi mbagħad jistallab huwa kastik tal biza Fil-dan qed jiġi persekwitat minħabba li qed jiddefendi drittijiet ċivili u dan ovvjament jikser kull standard internazzjonali. Rappreżentant rappresentanta Olja Federica Margherini għanda turi b'mod pubbliku il-rabja il taħħa għal din is-sentenza li tmur kontra kull standard bażiku ta' drittijiet. U din il-barbarta għanda tintem. Din hija l-istess ħaġa bħal fil-każ tas-surrajf Badawi Irridu nerġgħu nevalwaw ir-relazzjoni tagħna mal-Arabja Sawdita u kif ukoll ir-relazzjoni tagħna fuq aspetti oħra. L-Arabja Sawdita tixtri l-armi u U aħna għalek inkunu kompliċi ma għal dan il-lat. Il-President interrompi lil kellima naddu għall-Onorevoli Demes Maker. Grazzi tassew ġuvni ta' 17 sena ġi arrestat, torturat u kondannat għal mewt. Dawn mumiex prassi li jena nishtiq nassoċja ma' pajis li qed jipresedi il-konsil il-Kunsil tal-ġnus Mauda. il arabja Saudita qed investew biljuni ta' dollari biex jintem l-estremizmu il-Pakistan u l-Marok u pajjiżi oħra għandhom għandhom persuni xiti li qegħdin dejjem kompli jinfirxu. Dan huma affarijiet li jmorru kontra kull drittijiet inkluż dawk tan-nisa. Il-Parlament dejjem ħares bċertu eh, negattività lejn dawn, dawn it-tip ta' pini kapitali. Imma dawn Il hemm pajjiżi li ibiħu ruhom għal żejt minn dan il-pajjiż. Jien ma nemminx illi dan il-persuna għandha tinqata' le mhux fismi. L-onorevoli Teliċka. Int qal illi l-Arabja Sawdija hija pajjiż importanti ħafna fil-vant nafsani anke fil-proċess ta' paċi u hemm il-bżonn li naħdmu fuq kwistjonijiet importanti fl-imkien. Inti għal ukoll illi id-drittijiet, is-situazzjoni ta' drittijiet hija waħda traġika hawnhekk għandna każ ieħor f'dan ir-rigward għal darbaħra nixtieq ngħid illi napprezza dak li qal Surolon il-bieraħ U din mhix ħaġa faċli għaliex huwa ġej minn pajjiż li għandhom relazzjoni saħħita ma' Saudi Arabia, imma milli mhix qed nara stqarrija tas-Sinjura Mogherini. Dak li mhux qed nara għalhekk għandna lkoll naqblu li din hija xi ħaġa illi e, Sinjura Mogherini għandha kollha pożizzjoni soda hija xi ħaġa li għandna naqblu fuqha illi jekk dan ser jitkompla għandu jkun hemm reazzjoni f'saħħitha minn naħa tal-Unjoni Ewropea minkejja l-affarijiet komuni li għandna bejnietna. Grazzi tassew naddu issa għall-Onorevoli Lerjak. Grazzi, Signora President, bħal kulħadd hawnhekk naħseb li ma nistgħux sempliċement noqogħdu nipprotestaw b'mod formali l-istituzzjonijiet Ewropej kollha għandhom jagħmlu minn kollox biex jevitaw id-dekapitazzjoni mbagħad it-tislib ta' dan iż-żagħżugħ wara minn iktar minn 2000 eżekuzzjoni eh, din is-sena l-Arabja Sawdita edha eh, twadda fil-komunità komuni tagħna lura fil-Medju Evu. Xejn ma jista' jiġġustifika il-silenzju jew inkella il-kompliċità il kompliċità aħna irridu nsemmaw leħenna iktar mod iktar qawwi u nieħdu azzjoni anki wkoll illi forsi ċerti ċerta kooperazzjoni ċerti eh, eh, ftejmiet kummerċjali għandna eh, nerġaw nirriveduhom xejn ma jiswa daqs ħajja ta' bniedem dan il-pajis issa barra kollox qiegħed jippresjedi il-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Maquda dawn dawn rajif badawi u eh, għal-nimra għandhom jinħelsu mal-ar kem jista' jkun. Issa nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Valenziano. L-Arabja Sawdita se tiddekapita u zazuħ illi ġie arrestat ta' 17 il sena il-ġustizja ta' dan il-pajjiż vera kisret ir rekords kollha eh, ġew maqtula 130 ruħ għatawlom rasom u l-għali ekse jġrilu u kol jekk aħna ma nibdewx najtu sabiex dan iż-żazu jinħeles dan il-parlament mux se jieqaf jifakkar l gvern tal-Arabja Sawdita l-inumanità tal-liġi u tal-azzjoni tagħhom tmin xhur wara li aħna Approvajna eh, riżoluzzjoni urġenti għal Raif Badawi dan il-Parlament issa se jerġa' jsemma leħnu favur għalir għal Nimri aħna maħniċ serbqaw sekta il-gvern tal-Arabja Saudita irrit jismana jati kasna u aħna ma nistawx nħalluħ il-da ikompli juqtol nies innoċenti, nies zazax, l-unika ħaġa li għamlu ħazin skontu kienet illi iġildu għal-libertà tagħhom. Tajjeb mel-essa nalqu dan il-round memx eh, proċedura catch the eye u issa nagħti il-mikrofonu lill-Kummissarju Stiljanides. Grazzi. <clears throat> President, kollegi, onorevoli membri, grazzi tal-li ressaqtu il-kas ta' Mohammed al-Nimr qoddim dan il-Parlament. L-Arabja Sawdita hija msieħeb importanti għall-Unjoni Ewropea imma bħal ħafna pajjiżi fl-Ewropa aħna wkoll ħasba ħafna din il-sentenza għal-mewt imposta fuq għali għal-nimr. Għal-nimr kienet kellu 17 sena meta ġie arrestat fl-2012 eh, għaliex ġie akkużat illi inaqat ma' grupp kriminali u, u sempliciment għaxħa sem f'dimostrazzjoni. Aħna segwejna b'attenzjoni kbira l iżvilupp tal-kas tiegħu u anki s-sitwazzjoni kollha kemmil ta' drittijiet tal-bniedem fl-Arabja Sawdita, il-bażi u l-kondizzjonijiet ta' sentenza ta' sur għal nimr u banki il-kastik il illi ġi moti qed taħasbu ħafna lill-Unjoni Ewropea anki din is-sentenza tidher li hija sproporzjonata għall-aħħar għalhekk aħna inna nitħattu ma l-autoritajiet tal-Arabja Saudita flimkien ma delegazzjoni tagħna Friad sabiex jajdu l-autoritajiet tal-Arabja Saudita li fil-fema tana din is-sentenza hija sproporzjonata u il-mezz ta' eżekuzzjoni huma degradanti għall-aħħar u għalhekk aħna tlabnihom appellajnilhom biex jirrevedu s-sentenza ta' Sur Ali Al-Nimr. Din hija wkoll opportunità biex aħna intennu għal darboħra li l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-pena tal-mewt hija kontra u anki li aħna mħasbin dwar l-użu dejjem eh, eh, eh, pena tal-mewt fl-Arabja Sawdita. Umbat iridu jirrispettaw ukoll standards minimi anke fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta' zazax u aħna rridu nkomplu niddiskutu drittijiet ta' bniedem mal- l-Arabja Sawdita il-livelli tal-użu tal-pina tal-mewt issa huwa huma inaċċettabbli għaliex in-numri ta' persuni maqtula qiegħed jiżdied anke għal pereżempju każijiet ta' eh, drogi Ovvjament aħna se nkomplu nistiednu l imsieħba tal-Arabja Sawdita tagħna biex jissospendu din is-sentenza u jirrevedu d-deċiżjoni tal-qorti. Għal darbohra jiena nixtieq nassigurakom milli aħna se nkomplu niġġieldu għal libertà tal-sur għal nimr u li nsemmaw it-ħassib tal-Unjoni Ewropea permezz tal-kanali l-aktar xirqa. Grazzi ħafna sur kommissarju għal dawk il-kommenti ta' l u niskuża ruħi tal-istorbju li għaw f'din l-awla imma 751 ruħa ġew għalla volja jena nemmen li xorta il-level ta' storbju li għaw għawnek eh, u inaċċettabli u anki fil-fatti għapastazata. Foglajanak helyet, vagy aki most... Eżis kollegi, jena nishtiq issa nitlobkom sibu postkom u dawk il qegħdin fl-awla issa għandhom jagħmlu dan fis-skiet. Għandna tmien mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni li tresqu. Issa aħna se nikkonkludu ikkonkludejna e, e, d-dibattitu se nivvotaw wara se nieqfu għal ftit momenti biss u mbagħad nibdew il-votazzjoni. So, colleagues, I ask everybody to sit down so we can start with the votes. We now... Mela, kieġabkom sibboskom ħankomplu bil-voti ma qabel is-suna Zuber għanda punta ordni. Fidejk. Signor President, għandi punta ordni. Fuq regola wieħed li ta' zero jinilmitaw il-numru massimu ta' persuni ta' mistoqsijiet bil-fom li jistaw jiresqu l-persuni l-Komissjoni hija vjolazzjoni ta' drijiet tagħna li aħna nagħmlu xogħol politiku rridu niġġustifikaw li din hija mistoqsija urġenti. Din hija vjolazzjoni kontra ġustizzja. Għallu li jiena mistoqsija li battil bir għallu li ma kienieċ urġenti ħassew illi miex urġenti li nistaqsu fuq il-Komissjoni fuq ir refugġati u l-użu tal-qawwa militari. il ċi kif jistgħu jiddeċidu xi urġenti jekk aħna ħassu urġenti jiddeċidu mhux veru. E, aħna, suppost, il-Komissjoni suppost qegħdin għandux tappoġġa xogħol tal-MPs. Mhux mhux jakluna. Eżis kollega Zuber, grazzi tal-intervent. Nixtieq informak illi Dawn ma kienux burokratiċi li deċidew, ma kien il-plenarja tal-Parlament il-fl-aħħar perjodu deċidew illi jillimitaw il-numru ta' mistoqsijiet, skużani, mhix kwistjoni burokratiċi ma l-plenarja li deċidiet fuq dan. Jiġifieri naslu għal voti issa. Minuti tal-seduta tal-biraħ eh, huwa disponibbli, huma disponibbli hemm xi kummenti.